Eh, li il-post tagħhom huwa validu ma kienx hemm oġġożizzjoni il-grupp tal-IFD għalin ħatru numru ta' membri fuq il-komitati il-lista se tiġi pubblikata u jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet dawn il-ħatrit jiġu approvati. Il-konferenza tal-presidenti